So, good morning everybody. I hope you had a wonderful summer break. And... Lodwa tajba l-kulħat nittama li kelkom vaganzi tas sajf tajbin jina rajt il-politiko, il-gazzetta għandu najt li ma tantx għaw membri parlamentari fi Brussel bħalissa madniħu għas nara xieħot minn kom għawek prezenti u nittama li l-oħrajn għadhom għadhom l-faganzi u jina għadhom għana li zjed li ġimgħa sanġi maddiħla mela l-għallet ħanadottaw l-agenda. Għaw kummenti le mela nistaw naprovaw il-minuti tal-laqa tal-11 tal-Lulju jekk għandkom xi kummenti ibattu ibattuhom lis-segretarjat tagħna jekk sal-aħħar tal-laqa ma nirċivu xejn mela jkunu approvati. Issa, l-avviżi tal-President l-ewwel nett kien hemm bidliet fil-board tal-SRB Roberto dan ix-xar informawh illi ġwan Kallaman li huwa membru tal-SRB avza lill-Kummissjoni Ewropea kif ukoll il-President tal-Board b'intenzjoni tagħha illi titlaq mill-Kumitat la darbejn ħatar xi ħadd mill-floka. Fil-22 ta' Awwissu il-Kummissjoni ippubblikat avviż f'konformità mal-regolament illi jgħid li dan il-kumitat ħajkun involut fil-proċess ta' ħatra ta' suċċessur ta' dik il-membru u aħna sar nkunu konsultati fuq il-kwistjonijiet proċedurali. Jina neħu l-opportunità biex ningrazzja Sinjora Kallaman għal-ħidma tagħha fl-SRB. Punt numru 4, rapport dwar negozjat interistituzzjonali li għaddejjin bħalissa ħaninformakom dwar il-dialogu AMLD li kien fil-5 ta' Lulju. Il- l-emenda ta' direttiva 2015-149 għal miżuri għal kontra ħasil ta' flus għed nireferi għal MAD 5 kien hemm diskussjoni fuq din id-direttiva u ġew diskussi l-evaluazzjoni tar riskju supranazzjonali, il-prepaid cards, eh, l-istabiliment ta' autorità waħdanija ta' supervizjoni u hemm l-obbligu ukoll illi l-Kumitat jinforma dwar il-liġijiet nazzjonali u dwar is-sanzjonijiet involuti. Kien hemm eh, dialogu, kien hemm spiritu ta' kompromess minn żewġ naħat, imma ma tantx kien hemm progress fis-sustanza, kien hemm rida rieda tajba, ma ma tantx kien hemm riżultati, almenu jinekka knifimaw. Il-Presidenza se tagħmel żewġ eh, laqat ta' ħidma fil- 25 tax-xar u Ser ikun hemm ukoll laqgħat fi Strasburgu fosthom laqa fil-14 ta' Novembru u nittama illi isir progress għal xalina li hemm il-D5 hija ta' importanza kbira. Affis ieħor il-miżuri leġittimi sabiex eh, għal-ħajsin tal-informaturi kun għetġiġi fl-interess pubbliku meta jizvela informazzjoni konfidenzjali dwar kumpaniji u korpi pubbliċi. Il-rapporter ta' dan il-rapport hija Molly Scott Caton għadirek il-kelma. So, Grazzafna President, jiena u koll nishtiqni l għallura lill-membri parlamentari illi ġew l-ura għandkom eh, kulur sabiħ ħafna, impressjonanti li dar li għattu fix-xemx u iva jiena ħerqana illi naħdem fuq dan il-fajl flimkien ma' oħrajn kien hemm laqa dwar dan qabel il-vakanzi tas-sajf u kienet laqa tajba ħafna kien hemm spirit ta' kompromess, rieda tajba. U għamilna wkoll ħafna progress fuq il-kontenut u il-ħakna nkaftejn bejn il-gruppi differenti u illum il-lejla anzi sar ikun hemm laqa oħra bejn ix-shadows. Mela kif nafu l-informaturi jistgħu jkollhom rol importanti fil-ġid tal-interess pubbliku imma minkejja dan il-benefiċċju S'issem sitt pajjiżi tal-Unjoni Ewropea biss li għandhom leġislazzjoni biex ħarsu l-informaturi minn dawn is-sitt stati membri kollha għażlu approċċ orizzontali u mhux settorjali. Għalhekk nixtieq nisħaq il-fema tiegħi li naf li għal-fema wkoll ta' membri oħrajn u tal-grupp tiegħi. E, nixtieq ngħid li din il-ħarsin tal-informaturi trid tkun preżenti fl-Unjoni Ewropea kollha u trid tkun estiża għal setturi pubbliċi u privati informaturi li jkunu protetti fil osma kollha ta' kompetenza tal-Unjoni Ewropea u dak li importanti huwa li l-informaturi jaġixxu fl-interess pubbliku u x'inhu dak li jiżvelaw. Hemm bżonn li nħarsu l-informaturi li x'dawn jassiguraw il-ħarsin tal-standards ambjentali u standards oħrajn, imma importanti wkoll illi najdu illi il-ħarsin tal-informaturi kontribwixxi biex il-suq waħdini jaħdem mod iżjed effiċenti u konsistenti. U dak li rridu nagħmlu aħna naturalment mhuwiex illi nipprevjenu l-istati membri milli jagħmlu iżjed progress fil leġislazzjoni kollha tagħhom. Irridu irridu kun hemm eh, mezzi ta' rapportar u mekkaniżmi ta' rapportar jiena rajt eh, dak li qalu il-shadow rapporters u rajt anka rapporti oħra li kien hawn dwar dan it-tema. U nista' ngħid illi lantana huwa illi kun hemm approċċ illi ħalli l-possibilità li l-informaturi jiżvelaw informazzjoni lil pubbliku minħabba li f'ċertu każijiet ma jkunx hemm mażla oħra. Pereżempju għandu għandel tour illi huwa importanti ħafna li xi grazzi għalih eh, twaqqaf il-Kumitat Lux Leaks, fil-każ tiegħu huma setax jirrapporta b'mod intern għaliex l-istrateġija tal-impjegatur tiegħu kienet li jgħin in-nies jevitaw it-taxxa ma setax imur qudiem eh, l-awtoritajiet fiskali li xikol kienu voluti u allura fl-aħħar mill-aħħar l każda li kellu kienet illi jizvela kollox pubblikament illi eh, u ta' dak kif nafu spiċċa ħallas ukoll. Kultant eh, l-informaturi ma jkollhomx l oħra u għalhekk hemm bżonn illi aħna bħala ġislaturi inħarsuhom. Irridu wkoll ninvestigaw l-prinċipju tal-oneru tal-provi. Dawk illi iridu jipproteġu l-interess pubbliku mandomx għalfejn ikollom l-oneru fuqhom illi jippruvaw li huma aġixxew fl-interess pubbliku l-oneru għandu jkun fuq fuq dawk li huma qegħdin jiddenunzjaw. Issa dwar entità illi hemm bżonn entità sabiex f'ċertu każijiet ikun hemm ukoll Fond Ewropew għal Protezzjoni tal-Informaturi. E, dan jkun jinkludi wkoll possibilità ta' kumpens finanzjarju f'każ l-informaturi imorru minn taħt finanzjarjament e, minħabba dak li jizvelaw. Aħna għanna fiduċa fl-appoċ li rajna minn istituzzjonijiet oħra, naħseb li għawek għedin immexxu permezz tal-eżempju u u importanti li konna leġislazzjoni plas b'saħħita illi tħares l-informaturi nħarqan anka għallaqa ta' shadows illa ħajkun hemm il-lejla. Grazzi ħafna ngħaddi l-kelma issa lil shadow reporters eh, l-Onorevole Matruxello mhux jgħid imma għandi paġna illi nista' naqra fismu u għat ringrazzja lil president qed jgħid eżis kollegi l net skużawni li ma nistax inkun hemmhekk personalment. Imma jirringrazzja li li tal-li qed nitkellem fismu dwar ir-rapport dwar eh, miżuri leġittimi l ħazin tal-informaturi. Jina nixtieq nirringrazzja lir rapporter is-Sinjura Scott Cato tal-ħidma li għamlet sissa. Għandi ngħid li wara illa qabejn ix-shadows kien hemm xi titjib imma Hemm ċertu punti relevanti li għad irridu nindirizzaw. Ħansem il-punti ewlenin il-prezenza ta' kriżi finanzjarja f'kompromess B u ħna kontra illi dak jissemma. Apparti minn li insemmu kol, apparti minn hekk ma nappoġġawx laqas illi insemmu l-approċċ orizzontali u dan jissemma f'kompromess D u E it-test qed jisemmi speċifikament ukoll il-Kumitat Taksud u naħseb li dak huwa f'postu eh, postu f'kompromess ġe. Parra minn hekk f'ċertu punti oħrajn, pereżempju kompromess akka l-lingwaġġ huwa vak wis u dan jorbot ukoll mal-prinċipju tal u tal-provi. Dwar kompromess emme illi jirkomanda li jkun hemm eh, entità Ewropea indipendenti li taħdem f'dan il-qasam naħseb illi dik għażla li m'għandniex nikkonsidraw. Dan huma strutturi li jkollhom seta limitata ħafna u hemm it-tendenza li joħolqu eh, firda bejn il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea u dik nazzjonali u naħseb illi dik hija li ma tikkonvinċinix. Grazzi ħafna u jiena ħerqan illi nkun fil-laqgħa tal-lejla U dak kienu il-noti li kelli u li rajt fisem view. Issa għanna il-Shadow Rapporter fisem l-SND Sur Ludvigson. Tak så mycket för ordet. Jag tycker att... Eh, Grazie ħafna tal-li għaddejt li l-kelma naħseb illi il-Signora Scott Cato eh, faslet rapport eccellenti fuq dan is-suġġett. Nirringrazzja. Issa, Dwar l-emendi. Importanti illi ikonna protezzjoni kif imiss tal-whistleblowers għaliex ħafna trabi li jġri li n-nis, huwa li n-nis ma, ma jizvelaw xejn għaliex jibżaw li ħajbatu l-konsekwenzi. Huwa ta' tħassib kbir illi il-ċittadini jew il-ġurnalisti jispiċċaw jintefaw il-ħabs minn flok eh, minflok kien daw il proset tal-li kun isfalaw xaġet tkun fl-interess pubbliku. Jekk jekk evazjoni evażjoni tat-taxxa jew ħasil ta' flus dawn huma kollha reati li huma kontra l-prinċipju tal-Unjoni Ewropea u hemm bżonn illi inħarsu l-informaturi kif imiss. Barra minn hekk dan ukun fl-interess ukoll tas-suq uniku u jgħin ukoll biex tiżdied il-konfidenza tal-ċittadini fl-Unjoni Ewropea. Naħseb li għandu jkun hemm leġislazzjoni ġenerali illi tħares l-informaturi kemm fis-settur pubbliku u dak privat. Għandna bżonn definizzjoni legali ċara ta' x'inhuwa informatur u għandna bżonn ukoll leġislazzjoni illi tkun tinkludi strumenti li jistaw jintużaw, per eżempju, sanzjonijiet ekonomiċi kontra kumpaniji jew sanzjonijiet oħra. Naħseb importanti ħafna illi il-formaturi ikunu protetti kif miss u għandu jkun hemm awtorità li tkun inkarikata minn dan. Importanti wkoll li jkun hemm il-mezzi eh, adekwati biex l-informaturi għaddu l-informazzjoni tagħhom u illi jiena ta' ukoll pariri legali. Tajjeb illi ikun hemm kooperazzjoni biex nilħu kompromessi illi waslu għal leġislazzjoni soda dwar dan is-suġġett. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna naddu. Issa assur uh, Ruanen Lenner fisem l-ICR. Grazzi ħafna, President, Nirringrazzja lill kollegi tal-kooperazzjoni tagħhom. Il-ħarsin tal-informaturi forsi għamin jaħseb illi mux suġġett għasek importanti jekk tikkumparah ma suġġetti oħra nittrattaw f'dan il-kumitat, imma nfakkarkom per eżempju li taksu u pana laqas jeżistu kiku ma kienx grazzi għall-informaturi, kiku hemm ħafna affarijiet illi eh, illum ma nafux bihom il-liġi kriminali hija kompetenza tal-istati membri imma irridu naħarsu informaturi u irridu ikun hemm definizzjonijiet li għabbażi tagħhom ikunu nistgħu noħolqu leġislazzjoni Ewropea li tiggarantixxi il-ħarsin tal-informaturi u li tagħtihom id-dritt ukoll illi jirċievu kumpens finanzjarju ta' xi danni li jistgħu jsofru wara il-Lux Leaks, per eżempju, rajna illi il-protezzjoni tal-whistleblowers tal-informaturi fċertu stati membri ma tantx hija effiċjenti u dan m'għandux ikun hekk, il-nies għandhom ikollhom il- għandhom ħossuhom komdi illi jiddenunzjaw dak li jkun hemm bżonn mingħajr ma jibżaw minħabba fil-konsegwenzi. E Kwistjonijiet relatati mal-ħarsin tal-informaturi bħal kompens finanzjarju jistaw jiġu solvuti jekk ikun hemm rida politika. Hemm xi miżuri relatati mal-informaturi illi forsi huma daqsxejn dubjużi minn perspettiva etika. imma eh, li jiġri u hemm mekkaniżmi jeżistu imma f'ċertu każijiet ma tantx huma effiċjenti. Il-whistleblowers eh, kellhom rwol importanti ħafna meta diskutejna esempio l-evasjoni tat-taxxa. Eh, jew inkella jistgħu jkunu importanti għax ikollhom informazzjoni pereżempju dwar il-beneficial owners ta' xi kumpaniji. irrid ikun hemm eh, il-mezzi adattati illi kollox wara kollox jistgħu jkunu kollha l-benefiċċji tal-benefiċċju tal-kumpaniji. Naħseb li ma ġenerali elementi li f'dan ir-rapport huma mixin fid-direzzjoni tajba iżda u nittama li jiena xina nagħmlu progress m'għandu mhux. Madankollu rridu nagħmlu biċċa xogħol tajba rridu konna bażi tajba biex iżjed il-qudiem ma jkollniex problemi legali, grazzi. Grazzi ħafna. Issa, fisem l-alde għandna suppost għandna kellim ieħor ma mhux qed nara li qed hawnhekk, mela allura ngħaddu għal gwe għandna lil Dimitrios Papadimulis. Grazzi ħafna, President. Nirringrazzja l-Sinjura Scott Cato tal-ħidma tagħha, nirringrazzja tal-ħin u l-enerġija li dedikat għal dan is-suġġett. Fil-fema tagħna l-abbozz tar-rapport tagħha huwa pożittiv huwa bilanċjat. U sa ċertu punt naħseb illi jindirizza dawk il-kwistjonijiet illi huma li importanti fir-realtà brabta mal-ħarsin tal-informaturi irridu inkunu ċari fil-preżent eh, m'hemmx biżejjed ħarsin tal-informaturi. Hemm bżonn sistema ġenerali Ewropea għal ħarsin tal-informaturi għaliex dan huwa fl-interess pubbliku. L-unika mod kif nistaw eh, nindirizzaw kwistjonijiet bħal korruzzjoni, l-evażjoni tat-taxxa, huwa illi nassiguraw li jkun hemm biżejjed ħajsin u protezzjoni għal dawk illi rridu jaġixxu fl-interess pubbliku. Meta dawn jiżvelaw eh, informazzjoni dwar entitajiet pubbliċi jew inkella privati, irridu jkunu mħarsa kif suppost għaliex dinja dan huwa punt importanti ħafna hemm ħafna affarijiet jistgħu jiġu svelati, hemm ħafna korruzzjoni, hemm ħafna evażjoni tat-taxxa. Imma fl-modi xrajna rajna li minn flok minn flok ma ġew ikkastigati dawk illi għamlu l-ħażin, dawk illi ma rispettawx il-liġi, ġew ikkastigati l-informaturi. Allura għandu jkollna affas istituzzjonali sot fuq livell Ewropew għaliex Daka nemmen illi jajn illi istati membri biex eventualment jadottaw iżjed miżuri biex ħarsu lill-informaturi. Dana ma jservix biss biex jipproteġi l-informaturi imma għafas ta' dan it-tip jipproteġi wkoll eh, l-istat ta' dritt. U ħeġġeġ iżjed nies sabiex jizvelaw informazzjoni relevanti għall interess pubbliku. Eh, fil-verità hemm ġurnata hemm ħafna nies illi jibżaw jikxfu ċertu affarijiet għaliex jibżaw illi ħajspiċċaw eh, jittellaw il-qorti, eh, jitpoġġew taħt ħafna pressjoni u ħafna konsegwenzi korroħ oħra. U għalhekk għandna nibatu messaġġ ċar lil kulħadd. Kulħadd anke l-kumpaniji multinazzjonali għandhom l-obbligu illi jirrispettaw il-kontribwenti u l-istat ta' dritt, speċjalment il-kontribwenti imma li għandhom pis kbir ħafna fuqhom. Fostom anka il-pensjonanti li ziet anzjani. U għalhekk nemmen illi l-emendi mexin fid-direzzjoni tajba. Hemm ċertu punti illi fuqhom nixtiequ li nkunu iżjed ambizzjużi, imma nista' nifhem illi kolka maħna irridu eh, forsi nċedu xi ftit sabiex nkunu nistgħu nilħu konsens wiesa. U nixtieq nitlob lil gruppi politiċi oħra biex ukoll juru spiritu kostruttiv. Nixtieq nsemmi xi ħaġa oħra. Il l-rwol tagħna bħala Parlament Ewropew f'dan il-qassam irid ikun eh, irrit eh, jakkumpanja miżuri oħrajn, istituzzjonijiet oħrajn kontra il-korruzzjoni u naħseb illi ftin l-opinjoni irridu nsemmu artiklu 33 tal-Konvenzjoni tal-Nazzjoni Uniti kontra il-korruzzjoni. Ximkien irridu nsemmu dan artiklu. Importanti li aħna bħala parlament eh, namlu referenza għal ħidma wkoll ta' istituzzjonijiet internazzjonali oħra. Għalhekk aħna beħsibna nappoġġaw ir-rapport tal-kollega Scott Cato u naħseb illi il-lejla fil-laqa sejna xina nixfu konsens wiesa. Kazza ħafna mhux qed naraw hekk ix-shadow tal-EFTD, Sinjura von Stork, mandi lil ħadd iżjed fuq il-lista li qed jitlob il-kelma. You know the issue we are talking about, okay. Nina Gild. Tafu xat nitkelmu, mela, nadirek il-kelma. Mela, għet nitkelmu fuq l-informaturi, xek. Xtaqt nistaqsi mistoqsija lajl il-moli. Edha indirizza l-kwistjoni li kollok rizorsi sabiex ikonna font għall-informaturi. Nkella, huwa diffiċli ħafna drabi għal-jom illi eh, ikollhom aċċess għall ġustizzja b'mod adekwat, eccetera. Inti taċċett i taċċetta xi ħaġa li tagħmel referenza għal risorsi pubbliċi viżavi l-informaturi. Grazzi ħafna. Mawx aktar interventi mid-dera, tajjeb wisq. Ngħaddi lura l-kelma l-rapporter sabiex eh, talaq id-dibattitu. Grazzi. Bit-tweġiba għal-nina fil-fat kien hemm emenda li sejja għal-fond tal-ħarsin tal-whistleblower ma nafx kenniex appoġġ naqbel miegħek illi. Eh, hija ħaġa importanti. Nitkellmu fuq salarju pjuttost żgħir u l-ispejjeż sabiex ikollhom ħorili legali x'aktarx eh, Insomma, mlura mill-li eh, wissu fuq is-sitwazzjoni, l tajjeb ikollhom appoġġ finanzjarju nittamaw il-lejla kun nistgħu naqblu illi eh, nkunu nistgħu nagħmlu proposta din id-direzzjoni fuq il-direttiva tal-ħasil tal-flus hija prioritarina, ħafna minna ma voluti fil-xogħol tal-Kumitat Pana u dawn il-każijiet li konna informazzjoni dwar meta ħasil tal-flus għaddejja u meta għandna vidar tat-taxxa huwa kruċjali għalina bħala nistej falslu t-taxxa sabiex nikxfu l-korruzzjoni u pressid u tajb l-nħarsu n-nis li prezentaw din informazzjoni narbu għal-importanti fis sistemi leġislativi demokratiċi il-punt li qed nagħmluhom nekkun nippruvaw naqblu u konna laqwa ħarsin fost anke l-gruppi politiċi fil-Parlament u dan huwa eh, opportunità sabiex ikonna pożizzjoni anka b'saħħitha u dim il-Kommissjoni sabiex nħarsu ktar l-informaturi. Naħseb għandna impen qawwi viżavi dal-fajl u kooperazzjoni qawwija bejn gruppi fuq xiridu niksbu għal daqstant suppost niksbu laqa effettiva u li tħalli l-frott u noħu nistana bil-ħerqa li nara ħafna minnkom il-lejla sabiex eh, naħatmu u nikkoperaw b'mod effettiv. Grazzi. Grazzi l-rapporter tagħna u tim ta' negozjati li ser ta' il-lejla għarrawn li jmiss sabiex nsaħħu l-kompromess. Votazzjoni se jkollna l-ġimgħa li ġejja fl-4 ta' Settembru hawnhekk f'dan kumitat u l-kumitat mexxej ġif il-kumitat Juri se jivvota fl-aħħar ta' Settembru nhar 28 tax-xahar. Għal daqstant tridu nifinalizzaw ix-xogħol tagħna jekk tassew irridu li l-opinjoni tagħna tintlaqa' tajjeb fil-kumitat eh, mexxej. Naddu sal-punt sitta. Il-Budget Ġenerali tal Ewropea s-sena finanzjarja 2018 għas-sezzjonijiet kollha, ir-rapporter huwa jien, nieħu l-kelma jekk taqblu. Se nitkellem issa bil-lingwa tiegħi, il-Ġermaniż. Jew nipprova nitkellem bil-Ġermaniż. Bemmen eh, għaw aus Bayern tut man Meta tkun minn Bayern diffiċli titkellem il-Ġermanis kif suppost. Mela l nirringrazzja li kollegi kena 60 emenda fuq dan l-abbozz li waslu għanna u jidher li għalek kienem ħafna Uh, interess anka minħabba il-fat li nindirizzaw anka il-budget. Il-biraħ war nofsenar kien hemm laqgħa ta' Shadow Reporters fej eh, kienem seba kompromessi li ħdimna fuqhom u naħseb illi eh, nista' ngħid illi eh, iva hemm konsens wiesa fuq dan il-tibdil ta' kompromess li rifletti wkoll il-60 emenda u għalhekk grazzi mill-qalb lill kollegi għal kooperazzjoni kostruttiva fejn kena anka naħdmu għatiħu u malajr anka sabiex nindirizzaw dan kollu sa minn lulju. Xaqt għajem zewċ punti biex namen ftit kjarifika l għannet. Eh, nitkellem fil-rigward tal-autoritajiet ta' monetarat u anka l-effett tal-Brexit fuq dan ix-xogħol. Il-punt ewlieni tal-opinjoni tagħna huwa il-budget ta' tliet aġenziji li eh, jirrifletti wkoll ċertu budget eh, allokat, limitat, u anka jrid ikun hemm opportunitajiet biżejjed sabiex kunu jistgħu jaħdmu tajjeb permezz ta' dan il-budget għalhekk huwa importanti illi anka din l-opinjoni Eh, twassal għal l-opportunitajiet ta' ħidma tajba, ta' sistema tajba li tippermetti xogħol sew u għalhekk ka' suġġerimenti eh, fil-rigward ta' xogħol tagħhom tal-permess eh, ta' review. Dawn l-awtoritajiet irid ikollhom xogħol ta' koordinament u bejnietom u għalhekk anka jiddependu minn xurxin u anka fuq livell finanzjarju fis-sens li jridu jimmaneġjaw fl-imkien. Dan ifisser ukoll illi anka jrid ikun hemm mandat eh, li rifletti tajjeb anka l qasam tax-xogħol tagħhom fil-prattika tiġi rifless dan kollu u naħseb li anka permezz tal-emendi eh, li rajna anka naħa ta' gruppi politiċi oħra jirrifletti dan l-element kruċjali. Per eżempju, il-Mifid tnej u l-Ezma naħseb illi kienem anka uh, suġġerimenti illi wasluna sabiex nerġu nirrevertu ftit dak li diġa kellna u naħseb anka fir rigward tal-mandat eh, uh, politiku li tkun hemm ċertu uh, limitazzjoni tanka fir-rigward ta' iktar xon konċentrazzjoni anka fix-xogħol tagħhom ta' bħala mandat anka tal-IMA. sabiex anka jkun hemm rifless eh, ta' deċiżjonijiet li jittieħdu u kif dawn jiġu eh, eh, maniġġati fil-prattika. Naħseb illi idu nsegwu dan mill-qrib u naħseb illi dawn l-eżempji mhumiex fula f'qamar imma ser ikunu Eh, pjuttost regolari u kridu nikkonċentraw sew fuq il-mandat li tkun mandat xira u proporzjonat issa fuq il-Brexit u l-effetti tiegħu anke fir-rigward tal-element finanzjarju għall-Ewropa. Naħseb il-dan jorqod tliet eh, aġenziji. Naħseb illi għandna sitwazzjoni partikolari għaliex anka wara l-ħruġ tal tal-Renju Unit din l-Aġenzja ma sax tibqa' bażata f'Londra u għalhekk se tkun konsegwenza naturali eh, ta' dan il-proċess. Ovvjament dan ser ikun eh, jinvolvi ċertu spejjeż, issa min ser eh, jaffaċċja dawn l-spejjeż naħseb illi huwa uh, il-prinċipju ta' l-oriġinaturi ġifiri din ir-rieda eh, ma ġietx minna ħatana u għalhekk ta' min li kulħadd iġġor ir-responsabiltajiet finanzjarji tiegħu. Aparti minn hekk għal 27 stat membru li fadal irdu naraw fejn di l-aġenzija ser ikollha sede tagħha naseb illi li ma se tkun deċiżjoni tal-Parlament eh, minħatana ser nagħtu biss konferma imma ser nsegwu l-proċess qed nirriflettu eh, anka kif nistgħu nifrankaw ċertu spejjeż ikun aktar effiċenza. meta wieħed jaħseb li għandek tliet aġenziji pjuttost żgħar illi għandhom proċess ħieħ ta' maniġjar u amministrazzjoni dan kollu iwasal għal ċertu spejjeż u għalhekk naħseb illi jagħmel sens li jkun hemm dan it-tip ta' back office illi uh, joħloq iktar koordinament u anka jippermetti li jkun hemm sitwazzjoni uh, iktar mexxejja. Aparti minn hekk, aparti dan l-element ta' spejjeż naħseb irtu ikun hemm ukoll ċertu verifiki u għalhekk minnaħa tagħna diġà qedna li anke fir-rigward tal-kirjiet tal-uffiċċji minnaħa tal-aġenzija eh, jrid ikunu eh, reali, ġifiri, dan huwa punt eh, interessanti anke fir-rigward li pereżempju jekk tqabbel l-ispejjeż kieku ġo Frankfurt ikunu kważi nofs l-ispejjeż ta' kien ġo Pariġi realtà jibsa ma veru jekk u rridu naraw eh, l-element prattiku għalek eh, irridu naraw l-element iktar wiesa anka ta' kif franka eh, nifrankaw ċertu ehm, spejjeż li l-BA u l-ezma naħseb dawn huma punti kruċjali għal-jom naħseb li anka ġewwa Londra diġà iħallsu ħafna iktar milli ħalsu kiku ġewwa Frankfurt, l-istess sitwazzjoni kieku ġewwa Pariġi dan huma punt li rridu niddiskutu. Naħseb illi jirnexxinna eh, b'dawn is-seba kompromessi li niġbru flimkien eh, l-idea tal-kollegi grazzi ħafna tal-konsultazzjoni li aħna mexxejna u ħerqali li nsegwi id-diskussjoni. Mela ħanerġa' naqleb l-Ingliż peress li Sandur Walta ta' President u ngħaddi il-kelma lil loli Ludikson. Tak ferudet. ordet. Och Grazie ħafna. President, grazzi wkoll is-Sur Ferber għal rapport konċis u preċis pal-relatur nitkellem fuq l-importanza ta' rizorsi li l-awtoritajiet sabiex ikun jistgħu jagħmlu xogħolhom sew. Dibattitu fuq il-ġejjini tal imu kien qed jikkarga qabel is-sajf u naħseb li ħaġa tajba. B'riżultat ta' dan naħseb li għandna bżonn biżejjed rizorsi sabiex jiġu indirizzati din edizzjoni l-Kunsill madana kollu naqqas l-linja budgetarja jina pal rapporter għazilt illi nerġan għajem iġġiet il-proposta ta' komissjoni, proposta oriġinali sabiex kunem bizziet rizorsi sabiex napoġġaw li jemju l-izvilup taħħa. Naħseb li kun raġonevoli u koll, jek dan ikun rifless fil-opinjoni tal-kommissjoni, anzi tal-komitat illi semmejt fl-emendi tiegħi fl-opinjoni jem test dwar mizati kalibrati għall atturi fuq il-sfiq finanzjarji li jgħinu sabiex ikun hemm finanzjament tal-awtoritajiet. Din tista' tkun ħaġa tajba sabiex inwessaw il-finanzjament imma rridu noqogħdu attenti illi ma nipperikolawx l-awtoritajiet u l-indipendenza tagħhom hemm riskju ċar illi l-indipendenza tkun qed tiġi medda jekk l-importanza ta' dawn il-miżati eh, tiżdied jina kontra li naqdu fl-imkien li BA ma' waħda mill-awtoritajiet l-oħrajn dan kien is is-suġġerit bħala proposta mill-rapporter u li BA ġa għanda bżejt xtamel sabiex tipprova tikseb bilanċ bejn l-interessi varji f'termini ta' implementazzjoni ta' leġizrazzjoni ta' level 2 illi naqdu li BA ma' autorità oħra f'dan l-istadju ma jiffaċilitax jew jagħmel ix-xogħol tal-Libja iktar effettiv. Xtaqt ngħid ukoll illi iktar iktar riżorsi tal-awtoritajiet għandhom jiġu votati sabiex inħarsu l-interessi tal-atturi ta' għazam ta' servizz finanzjari li ħafna drabi jkunu zvantagġati meta nġu l-informazzjoni jekk tqabbilhom ma' banka mal-banek jew istituzzjoni finanzjari, pożizzjoni tagħhom trid tissaħħa u xtaqtu kol nissaqfu l-importanza ta' xogħol tal-Kommissjoni fuq il-Capital Market Union mod partikolari l-implementazzjoni tal-pjantazzjoni għas servizzi finanzjari. Dan se jkun deċisiv sabiex insaħħu is-suq uniku għas-suq finanzjari u se jkontribwixxi sabiex noħol u aktar xogħlijiet u tkabbir fl-Ewropa. Jiena naħseb ukoll iktar risorsi tal-Ewropa għandhom jiġu votati sabiex jġildu l-evażjoni tat-taxxa, levitar taxxa u pjanar aggressiv. Għal daqstant introduċejt emendi sabiex nerġaw natu ħajja meġġejt il-proposta ġenerali tal-Kommissjoni sabiex intejbu l efficienza ta' sistema tat taxxa u napoġġaw ukoll il-miżuri preparatorji illi palissa Eh, bdejna naħmu fuqha hija ħaġa li għandha tiġi msemmija fl-opinjoni wkoll. Nirreperi, nirreperi li par relatur nemmel il-spes addizzjonali ta' ċaqliq tal-IBA għandhom jitħallsu mir-Renju Unit. Kollin kwaċ ma tkunx raġunevoli. Ringrazzja relatur għal eh, kooperazzjoni eccellenti u għal fatt li kien flessibli u kien less jaċċetta il-proposti tagħna u jibni kompromess. Grazzi ħafna. Ole għall-sijar eh, mannix membru għaw, pero għanna sostitut, jek joġbuk. Grazie ħafna, President. Grazzi tal-kompromessi u għad diskussjoniet pozittivi. Fissem Sandro Lunz, xtaqt ninformakom illi ħankunu għadin appoġġaw il-kompromessi kollha, grazzi. Thank you, that is all what we wanted to. Grazzi, dak kollox li ridna nisimgħu aħna fil-fatt, grazzi għall-alde nistofalz. Imma liberali tantum liberali li ma naqdux maħna mela naqdu s-sargo b'gwe Miguel Vegas mu wix ija dawn lanqas l-axħar membru tal-gwe se jitlaq mela zven għal-fodor li kjoġbuk. Thank you. Um... Grazzi, l-għennet. Nishti u nirringrazzjawk għal fatt kif indirizzajt l-emendi. Nħdu gost eh, kif imxew l-affarijiet. Xtaqt però nressaq punt wieħed riserva, rizerva preferenza għal tfassil tal-kompromess illi qed jipprova jiġi mwessewa jiena nemmen li wieħed jista' jiddiskuti ċertu miżuri illi t-tidum l izas però dawn dejjem kienu qed jaġixxu fil-qafas ta' xtajna aħna bħala kolleġislaturi bħala mandat li jagħmlu fil-ħarsin tal-konsumatur sabiex jindirizzaw nuqqasijiet għamlu sabiex anka jiżguraw applikazzjoni konsistenti tal-Liġi Ewropea. Dan rajnieħ fil sozzjoni tal eżas se tista' jkollu diverġenzi politiċi fuq wieħed jappoġġax dal-miżuri jew wieħed iħoss li kienu wis imma ma kienx xi ħaġa barra l-mandat. Din ħaġa li għandi riserva fuqha u xtaqt ngħid li l-ola li ma nħobbx ma naqbilx miegħek, però meta niġu għal-leba u Ewpa tal-Parlament dejjem parrelatur relatur appoġġa il-leżaz jinaqdu fl-imkien. Għalix fil-fat, diversi stati membri memx differenza sistematika bejn assigurazzjoni banek għanna konglomerazzjoni kbar u diġa għanna problema illi li sibi mandiġ responsabilta ta' assigurazzjoni anka jek jagħmlu supervizjoni ta' bank u għattur illi jaħdem fl-assigurazzjoni fil-qasam bankarju għal daqstant il-funzjoni regolatorju fl-eba u għawpa hija zewċ unitajiet separati, f'żewġ bliet separati ma kienieċ xejdin opinjoni tal-Parlament, tal-Parlament rrit jaqadhom flimkien f'post wieħed u għal daqstant l-rapporter jgħid li trimxi f'dil direzzjoni, speċjalment fejn għandna ħafna duplikar bejn żewġ aspetti, indipendentament fl-imma belt nitkellmu fuq din hija pożizzjoni li aħna nappoġġaw U nistidinkom il-nżommu pozizjon ma' uda, ħajkonna diversi taħdidiet mal-konsil, anka fuq il-post il-nifsu ta' fejn se jsir kollu, ma' dinni ħaġa sekondarja, grazzi għal l kooperazzjoni l rejna. Thank you very much. Grazzi. Nina ġil ta' il-KHDI. Thank you. Grazzi. Grazzi l-rapporter, eh, għal-rapport. Sabiħ titkellem fuq il-budget anka għaliex kellimna fuq dan diversi drabi. F'termini tal-isa huwa importanti li nħarsu lejn xi tip ta' effiċenza u nħarsu lejn finanzjament diversifikat ukoll. Kompromessi D u E jihduna proprju f'din id-direzzjoni. Mhux sorpriża żgur tisimgħu li għandi riservi fuq il-proposta tiegħek f'termini tal-IBA u li Londra tħallas l ispejjeż Mekka qed tismani, President. Tajjeb. Naħseb li għadu prematur illi neħdu din it-triq l ewwel hemm negozjati li għadu maddejn u diġa' hemm diskussjoni dwar l-ammont illi se jħallas il renju Unit. Parti minn negozjati se jinkludu żgur dil kwistjoni ta' rilokazzjoni, ġifiri qed toddu darbtejn hawnhekk anka kifet għadu prematur wis ma tafux jir joħroġ minn negozjati. Xieġri jek ir-Renju Unit ma jittilqux mis-suq komuni per eżempju mis-suq eh, wahdini, waħdini, mbat. jiġri Għall-2018 naħseb li dil-kwestjoni tkun għadha prematura jis għaraw ser joħroġ minn negozjati għandi riservi seri fuq kompromiss F. Grazie ħafna. Għaw xi aktar kommenti? Le, jider mhux il-kas, naddilura l-relatur li se tkellem bil-Ġermani sa darbohra, niskuza ruħi. Replacing Roberto. Għazu, next one. Mela, Grazie ħafna, grazie tal komment pozittivi ta'kom, Iva. Eh, Minħat tal-gruppi politiċi li nistaw naraw illi forsi jem elementi ftit żgħira differenti imma kulħadd t jiġbed fuq l-istess linja u naħseb illi eh, dan kien approċċ li ħadem u naħseb illi uh, anka eh, tajjeb illi qed naqblu fir-rigward ta' uh, eh, fassil tal-aġenziji forsi hemm xi suġġerament daqsxejn differenti minn uh, gruppi politiċi u dan jaxħarġa u koll sabi għalli xanka tista tusan ċertu appoċ fil rigward tal-budget naħseb illi <sighs> hemm konsens uh, wiesa uh, ma jem nabda punt uh, kritiku naħseb illi tajjeb ukoll illi qed inqajmu punti rilevanti fir-rigward tal-ispejjeż iva diġà ressaqna l-idea illi meta r-Renju Unit wara l-April tal-2019 tkun parti mis-suq intern Ah, naħseb dan huwa l-mandat li fassara liħin nifsu anka il-gvern eh, tal-Renju Unit, naħseb li l-post l-Aġenzija ma jkunx post u hemmhekk. Rridu naraw ftit ser jiġri u għalhekk ah, rridu nħarsu wkoll fir-rigward tal-element legali. Rridu naraw anke x'qed jifhmu r-Renju Unit u anka fil-rigward tal-twettiq eh, tal-ġurisdizzjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizja naħseb li zgur eh, ma nistgħux inwarbuha. Dinja dan huwa element ewlien irid nħarsu lih. Naħseb eh, illi anka ħat tal- ftejim anka mal-banek naħseb illi diġa kienem pjuttost ta' ċaqliq tal-pedamenti anka nafu ġara anka fir rigward tal-Aġenzija tal-Mediċini naħseb illi din is-sitwazzjoni irdu nħallu għat iżvolġi eh, mod naturali u ma affarijiet irdu niddiskutu għam anka fuq livell Ewropew ovvjament u Inna naraw skont sens nistgħu nilħu naħseb illi dan mbagħad joħroġ anka permezz tal-votazzjoni li huwa parti eh, kruċjali mill-proċess demokratiku. U naħseb illi l-gruppi politiċi kollha eh, femmu dan u għalhekk hemm dan l-appoġġ wiesa' votazzjoni eh, war nofsinhar jekk irġobkom kun hawnhekk preżenti ġibu l-voting cards magħkom. Il-proċedura titlob illi il-komitati kollha jkollhom il-pożizzjoni finali tagħhom sa din il-ġimgħa u għalhekk u importanti li nifmxu mal iskeda sabiex anka sal aħħar ta' settembru nkunu nistgħu mmexxu u ngħaddu anka għall plenarja ta' ottubru fejn għandna żewġ skadenzi li rridu nirrispettaw. Eh, Nista' ngħaddi wkoll għal punt minja Ħanerġa' naqleb bl-Ingliż jgħid il-President. Grazzi ħafna. Punt minja. obbligi tal-VAT għal servizzi kif ukoll bejħa distanza rapporter u assur sarin jekk jogħġbok. No. Uh, eh, has hasn't D group any information? L-SND jafu meta ħajkun maħna relatur? Jekk tridu pawżu sal-11 namlu hekk. Mela pawża, niskużaw ruħna li għagġilna daqshekk. Bdejna fl-10 minuta, mhux fl-10 kwart. Nissospendu sessjoni sal 11.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

għandhom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 So, according to the... Mela, kont l skeda l għanna għoddimna s-sisar 11, skont għarloċ għanna għoddimna, inkomplu bl-agenda tagħna. Punt numru 8. U disa, it-nej flimkien. Nibdew bir-relatur għall-obbligi tal-VAT, għall-provizzi tal-bejħ għal-milbot ta' prodotti, Ivan Katalin Sorin, jekk jorbok. Grazie, President. Nishtiq nirringrazzja lill kollegi tiegħi għall-emendi li tresqu. Il-proposta tal-Kommissjoni għad-direttiva hija parti minn pakkett illi hija tweġiba tal-Kommissjoni għal nuqqasit fil-VAT u eżerċizzju ta' modernizzar tas sistema tal-VAT permettu li najt li għalija diversi aspetti importanti il-proposta tal kommissjoni tibni fuq il-mini one-stop shop il-MOS sabiex innaqsu il spejjes ta' min jipprovdi servizzi elettroniċi MFTI mill-MOS kien suċċess termini ta' tnaqqis ta' piżijiet amministrattivi imma kaf f'termini ta' tħul eh, finanzjarju l-proposta ta' kommissjoni testendi fil-fat kam ta' applikazzjoni tal-mos. Għarfin tal-eżistenza tagħha u aħjar kemm għall-SMEs, speċjalment għall-SMEs, hija importanti SMEs li rridu jisimplifikaw il-proċess tagħhom tal-VAT. Insellem il-modifika tal-artiklu 28 illi jitlob pjattaformi elettroniċi ikun responsabbli għal ġbir tal-VAT madanakollu għandhom ikunu sforzati wkoll jiġbru VAT meta jraġixxu bħala intermedjarji għal forniment ta' prodotti minn pajjiżi terzi. Għaliex kumpaniji tal-Unjoni Ewropea huma fi żvantaġġ eh, meta mqabbla ma' kumpaniji l unjoni Ewropea illi bijaw prodotti online mingħajr ma jħallsu il-VAT sabiex intejbu il-proċessi ta' ġbir tal-VAT u nissimplifikaw il-kummerċ elettroniku speċjalment tal-SMEs. Ma kienx hemm wis emendi mresqa partit interessati li jappoġġaw il-proposta, speċjalment dawk li tkellimt magħhom jien. Jiena nixtieq nisma' mill-kollegi tiegħi m'hemmx wis problemi b'rabta mal-emendi ma naħsibx li se jkollna problema nilqu konsens fil-laqa ta' shadows li se jkollna fl-ewwel sessjoni ta' Strasburgu ta' xar ta' Ottubru f'termini ta' limiti minimi ta' 10.000 euro hemm xi differenzi fl-opinjoni hemm min jixtieq it-tella dal-limitu ma naħseb li hawnhekk ukoll ħanilqu konsens grazzi ħafna. Grazzi għal prezentazzjoni ta' rapport tiegħek. Punt numru 9. Kooperazzjoni amministriva u l-ġlida kontra l-frodi fil-qasam ta' taxxa fuq valur miżjud is-sur Niedermayer. Thank you very much. Uh, Grazie ħafna Markus. Dinja konsultazzjoni marbuta mill-qrib mal-rapport Ivan. Rapport di bazi għall-infrastruttura ta' IT regoli proċeduri għal kooperazzjoni bejn l-Stati membri sabiex nizguraw estensjoni ta' suċċess tal-mos għal prodotti li bjuħam il-bot barra l-Unjoni Ewropea. Kifet huwa marbut mill-qrib ma' rapport ta' Ivan. Pero aktar sempliċi. Għanna 22 emenda, mux wis ġifiri, mux se jkollna votazzjoni komplikata. Ftit minnhom mhux ammissibbli hemm emenda importanti illi tbiddel l-applikazzjoni mill-2020-2019 tidher ma daqqatajn l daqqatajn ħaġa tajba, ma dana kollu konsultajna ma kommissjoni huwa jemnu li data ta' applikazzjoni proposta minnhom hija ġustifikabbli meta qed iqis l-aġġustament tekniku fil-amministrazzjoni tista' membri dan fattur importanti li nċalqu l-skadenza jista' jwassal il-sistema ma tkunx mħejja tajjeb u twassal għal kumpaniji l-kumpaniji u l-amministrazzjonijiet u għaldaqsant niproponi li nżommu mal proposta oriġinali. Però għan votaw l waqt fuq rapport u se jkun hemm kif għadd xin emenda biss, ġifiri mhux qed nitkellmu f'xi komplikata wis u grazzi il-kollek ikollha l-emendi. Thank you very much, uh, Ludek. Grazie ħafna Ludek, Nadia Shadows, Sir Vernon Langer għal Iva, komment qasir fil-rigward tal-rapport tal-One Stop Shop l-qasam ta' taxxa fuq l valur fil-rigward tal-emendi minnaħa tal-IPP naħseb illi m'għandix eh, problemi mill-lat tekniku illi nħaqu bil-dwaru huwa eh, l-allokazzjoni u kif eh, ser ikun hemm din implementazzjoni fir-rigward tal-100,000 eh, euro il-Komissjoni kienet uh, eh, proponiet li jinżlu għal 10.000 euro sabiex ma jkunx għand fixkil fis u li tkun parti mill-programm tal-taxxa fuq valur miżjud naħseb illi jagħmel sens u nappoġġa anka il-proposta l-Kommissjoni u għalhekk anka il-suġġerimenti min-naħa ta' kollegi bħal Scott Kato illi ikun hemm anka l-bidliet eh, favur il-bidla minn metta l-fewro anka minnaħa tal-liberali u anka tal-ICR. Eh, rajna li għati proponu li jinżlu bis għal 35.000 ma nasibx li tagħmel sens u għalhekk nippreferu illi inżommu mal-proposta tal-Kummissjoni. Aparti minn hekk eh, naħseb li dan il-qbin nistgħu anke il fih dan laqata tax-shadows u nirringrazzaw wkoll ir-rapporter illi prepara xogħol b'mod li ma kienx ikkomplikat wisq li nindirizzah. Grazzi ħafna għal essendi. Is-sena Franċu d-deċa. Kollega, anzi. Grazie ħafna. Nirringrazzja l rapporter u shadows għaxxol li huma għamlu fuq dan il-fajda sant importanti din il-proposta u hija komponent importanti ħafna fil-pakket eh, ta' leġislazzjoni tal-VAT huwa sors ta' tħul importanti għal-istati membri u anka eh, sors ta' żvilupp jekk intu da' mod tajjeb apparti minn hekk. Il-proposta għandha hija viċin ħafna tal-approċ li aħna nixtiequ li hija viċin ħafna tal-prinċipju ta' sussidjarjetà u l-proporzjonalità u għalhekk nappoġġjaw l-adozzjoni tagħha. Fir-rigward tal-ftuħ li servizzi elettroniċi illi eh, huma koperti minnaħa tal-mini one-stop shop u anka eh, l-element tal-auditjar koordinat minħabba l-implementazzjoni budġetarji nixtiequ naqblu mal-rapporter sabiex il-Kummissjoni kollha aċċess għall-informazzjoni relevanti meħtieġa l-istatistika. Aħna nħossu li huwa meħtieġ li ma jkunx hemm pis amministrattiv eżaġerat fuq l-Istati membri sabiex anka tinkiseb din id-dejta. U għalhekk il-komunikazzjoni bej il-Kommissjoni u l-Istat membri, l-Istat membri tkun waħda effettiva sabiex eh, il-mira tintlaħaq fil-ħin eh, mixtieq l-elementi ta' regolament li ġu applikati qabel anka l-sena 2020 naħseb illi dan jirrappreżenta wkoll l-iżviluppi maġla fil-qasam ta' servizzi digitali. U importanti wkoll li narfu illi l-ispejjeż ma jridux ikunu ta' pis fuq il-negozju Ewropew. Grazzi ħafna, ringrazza l-Shadows fuq zar rapporta li ħafna ma' eh, komuni. Is-sur Lukke. Iva, grazzi ħafna. Niprofa nixbor l-kommenti fl-imkien mela l-għennet. Iva, nixtieq eh, ma xirrapeti wis għalli ġiġa smajna illi iż-żewġ rapporti mhux qed iwasslu għal uh, disgwid kbir, naħseb illi uh, hemm konsens ġenerali u għalhekk uh, ma nasibx li ser ikun hemm xi ostakli li ilaw l irwiefen għalhekk naħseb illi anka permezz ta' laqa tax shadow nistgħu naslu fejn nixtiequ. Fi rigward tal-limitu Naħseb illi limitu tal-allokazzjoni, naħseb illi jekk ikunx 35.000 jew 10.000 uh, naħseb irid ikun hemm uh, bilanċ bej l-amministrazzjoni, il-pis amministrattiv u anka l-SMIs. l istituzzjoni tagħhom naħseb illi permezz tal-laqa tax-shadows nistgħu naslu għal qbil. Grazzi ħafna għal-liberali. Is-sur Ferink fissam il-kollega tagħha. Iva, għan nitkellem fisem kora l-ewwel din il-leġiżlazzjoni sertejn is-suq uniku sabi għaliex tiffaċilita l-mod kif isir il-negozju anke fil-gwar tal kommerċ elettroniku fl-Unjoni Ewropea il servizzi ser ikunu abbondanti, ikunu ħafna u anka eh, l-alternativi nasab illi għat naħdmu fuq l-istess linja f'din il-proposta, però ċaqt najt ukoll li l-konsegwenzi fil-rigward tal- of the proposed special scheme tal-settur eh, tal-courier eh, Irid tiġi indirizzata taħjar irid ikun hemm anke eh, l-element tal-persuni tax li anke minn pajjiżi terzi u anke il-konsinni ta' inqas minn 150 euro ser eh, waslu għal ċertu pis amministrativi għalhekk. Qed niproponu illi threshold jitla minn 10,000 għal 35,000 u dan jgħisa biex nġildu l-effett fuq il negozzi u anka li kuna miktar konsistenta fil-prassi prezenti fl-istati membri jina. Għana sabiex nara dan l-abbozz u li kunem adozzjoni ta' din adozzjoni. Bat punt disa, fuq punt disa pal kora tajt illi meta kena l-abbozz qabel is-sajf jiena ħerqana illi kunem l-implementazzjoni ta' dan kollu importanti li konna impatt pozittiv fuq tħul tal-gvern u anka tnaqqis ta' l-ispejjeż minn fuq negozji ta' iktar minn żewġ biljun euro għalhekk ta' min adottaw din il leġislazzjoni kemm jista' jkun malajn. Apparti mill-emendi imresqa diġà minn għata rapporter nixtieq illi nisħaq fuq il-benefiċċji ta' l-użu ta' sistemi tal-informatika fil-ġlieda kontra il-frodi anka Eh, permezz ta' għodda ta' analizi illi tista' tidentifika ċertu networks b'mod iktar komplet. Fl-2016 il-Presidenta Olandiża eh, resqet għodda li kienet ġi ta' fil-Benelux u anka eh, ħeġġet li tiġi implementata fuq livell Ewropew. L-importanza għal negozju leġittimu huwa illi l-użu ta' din l-oda tista' tnaqqas eh, l-preżenza tal-frodi u jiena ħarqana li jkun hemm l-użu ta' din l-odda u anke l-adozzjoni ta' din leġislazzjoni kemm se jkun malar. Grazzi ħafna. Ix-shadows tal-gwe Mux qed din għaw it-tnejn li huma ngħaddu għal ħodwar is-sinjura Scott li mux edaw u xedaw Sinjora Barbara laqqas ma edaw. Jiġifieri jekk nħares li kollegi jew x'indikazzjonijiet ta' interventi le mela nerġa' ngħaddi l-kelma lir-rapporter is-Sur Ivan. Grazzi ħafna, Sur President, Iva l-ideja waħda sempliċi aħna mux għet naraw punti sensittivi għad diskussjoni naħseb illi fl-ewwel laqa ta' Shadows ġewwa Strasburgu serna xinna eh, insolvu dawn il-problemi u ir-rapport għalek ikollu konsens minn għand kulħadd. M'hemmx punti sensittivi u jiena fiduċjuż illi jkollna rapport validu tajjeb malajr. Grazzi ħafna. Sur Ludak, m'għandix wis xinżid. Iva. Il-punt li jmiss minnaħa ta' Sur eh, Roberto li għadu meċiqata u għalek ser nerġoni fuq ftit.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

So, hello everybody. milkom mela l-aħħar informazzjoni li kellna hija li rapporter jgħat fi triqtu law imma għadu ma daħalx fil-binja tal-parlament u għalek ser inkomplu punt seba tal-agenda L-adattament ta' numru ta' atti ġuridiċi li stipulaw l-użu ta' proċedura regolatorja bi skrutinju għall-artiklu 290 u 290 ta' trattat dwar il-funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea. Memx emendi oħra minnaħat tal-membri l-oħra, minnaħat tal-juri, għanna indikazzjoni illi ser ikun hemm adozzjoni eh, ta' suġġerimenti li ħarġu minnaħat tal-ikon u anka l-adattament għal regolament il-ġdid fil-gwar tal-proċedura ġifiri li l-emendi ta' rapporter u l-membri l-oħra jitresqu fl-istess ħin il-proposta tal-Kommissjoni titlob li jkun hemm dan il-proċedura skont l-artiklu 209 u 209 ta' trattat fihom niġbru 13 il-lat b'responsabilta anka fuq li kon fejtħol l-istatistika u fejm ieħor. Il-maġranza tal-emendi huma maħsuba sabiex ittejbu il-kamp ta' applikazzjoni eh, anka fil-gwar tal- governanza ta' dan kollu, ġra jkun hemm anke rwol tal-Kummissjoni li jiġi indirizzat kif ukoll ix-xogħol ta' delegazzjonijiet. L-emenda 37 eh, tissuġġerixxi li jkun hemm eh, bidla minnata implementazzjoni għal għat delegat u anka emendi oħra li riflettu ċertu tibdilijiet għal dak li aħna konna nagħmlu fil-passat. Dak li nista' ngħid fisem il-chair. il-shadow shadows sur sirpa. Grazie ħafna. Nasab illi il-pozizjoni ta' rapporter hija tajba u m'għandix kummenti ulterjuri. Il-Kommissjoni tixtieq tintervjeni? Forsi tina komment fuq kull uh, waħda mill-emenda l-102 li għanna. Iva, Sur President, sfortunatament 102 biss emendi. Mela, fuq il-punti ġenerali illi il-rapporter indirizza permezz tal-abbozza l-opinjoni tiegħu jissuġġerixxu li jkun hemm eh, tfakir tal-pożizzjoni tal-Kummissjoni li jkun hemm dan it-trasferiment tal-268 qatt ta' Trattat ta' Lisbona. Hemm numru minnhom li huma f'kompetenza tal-Kumitat Approvajna fl-2013 li nagħmlu dan l-allinjament li eh, falla mbagħad qudiem il-Kunsill, issa minnaħat eh, tal-Kunsill wasanna għattini tieni eh, tentattiv fej tukun hemm approċċ differenti fej kull qatt ikun adattatu mibdul individwalment u għalhekk irdu niddiskutu magħkom wieħed wieħed. Jekk inħares lejn l-emendi ta' rapporter, nista' ngħid uh, illi minna ta' rapporter nistgħu nifmu illi il- il-kommissjoni imxiet mal-proċedura uh, tas-soltu fil-rigward tal-poter. Uh, indefinit u rapporter qed jagħmilhom fuq qafas ta' żmien fis ta' ħames snin. Tibbaża ruħu fuq il-rapport tal-Kummissjoni u minn tal-Kummissjoni naħsbu illi dan mhux neċessarjament meħtieġ għaliex il-Parlament u l-Konsil għandhom id-dritt fi kwalunkwe ħin illi eh, ikun hemm revokat ta' dawn il-poteri. Aħna mhux għan introduċu poteri ġodda u għalhekk m'hemmx riski. Punt ieħor huwa illi jekk u dan l obliku ta' rapportaġġ wara ħames snin għal l-empowerment tal-poteri kollha setturi kollha ser jiġġenera pisa amministrativ kbir fuq il-Kommissjoni. Apparti minn hekk aħna Wasanna sabiex naħolqu reġistru ġdid għall-atti delegati u ser noħorġu ser indirizzaw trasparenza sal-aħħar ta' din is-sena fej nirrapportaw fuq eh, il-fażi proċedurali tagħhom u għalhekk il-perjodu ta' ħames snin jintuża biss eh, f'każijiet partikolari mhux fuq livell ġenerali. Is-sur Gualtieri qed jitlob ukoll li jkun hemm perjodu ta' oġġezzjoni ta' tliet xhur u tiġdid ta' tliet xhur oħra. Il-prassi preżenti hija ta' xarejn u xarejn nafu li fil-qasam tal-ikon mod partikolari fċertu swieq finanzjarji l-oda tal-leġislazzjoni hija tliet xhur u tliet xhur imma Nitolbu kon sabiex dan ma jkunx applikat ma ġenerali imma nimxu kas b'kas. Amanda, Disaw Design. Il-rapporter jgħat eh, jisflerix li jitneħħa bazi tal-għat delegat fuq raġuni illi dan qatt ma ntuża fil-passat sa issa aħna nħossu illi di raġuni sabiex li tneħħa però għaliex issa tkun utli anka fil-futur u forsi ta' min indirizzaw il-lingwaċ u l-formulazzjoni minn flok it-neħija. Mux ser nitħol fiktar dettal minn ekka lissa. Grazie ħafna. Grazzi tal li tajtna fuq id-dok il t-sewċ emendi. Issa wasal il-xadra porter fissem il-ħodor. Nilqak nittamal kellek vakanzi sbiħ u nadirek il-kelma għal-kommenti tijak. Grazzi ħafna, sur President Iva, kelli vakanzi jina kontet nistenna barra, sama jidħol President, ma ma taħalx. Jina l-estate diskors twil, li fiħin faħar ħafna lill-President tal-xogħol tiegħu l għed niċċajta nista' naqbel ma dak li qar sirpa jiena wkoll eh, nappoġġa li rapporter u nixtieq nifraħlu tal-ħidma ċalenti li jagħmel jiena nappoġġa il żewġ emendi hekk kif huma u nittama nista' tgħaddi dan il-kumment tiegħi lill-President. Iva, nadi l-messaġġ tiegħek mhux problema, nadilu din l-informazzjoni ngħidlu illi għandu l-appoġġ 100% tal-gruppi li kien hemm preżenti. Il-votazzjoni flikon eh, se tkun fil-25 ta' settembru u dik il-votazzjoni ħad tkun qabel dik tal-Komitat Juri. Grazzi ħafna nissospendu din is-seduta sa' tlieta torla sinar u hemmhekk nitkellmu fuq is-CC u CCCTB. Tinsewx il ħajkonna votazzjoni fil-ħamsa u ukoll. Grazzi.